il-kollegi forsi ma tantx huma kuntenti jekk ikollhom jibutaw tard. U għalhekk kollegi naħseb illi ħajkun noqgħdu attenti ħafna l ħin dal-għodu, jiena se nkun toleranti iżda se noqgħod attent ukoll għal ħinijiet li għandna. Mela l-ewwel punt fuq l-aġenda. Għanna rapport ta' Carlos Jose Iturgas Angulo dwar l-applikazzjoni ta' direttiva dwar li maġġar tal-iskart. Grazie, signor President. Grazie, ħafna, President. L-ewwel qabel kollox jiena rapport nirringrazzja